illi aħna maħna se naħlu xejn mill-lezzjonijiet illi tatna din il-kriżi biex nejnu l-ekonomiji Ewropej u l-kumpaniji Ewropej. Grazzi. Grazzi Komissarju Barnier, kollegi, id-dibattitu dwar il-punt tal-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu u għasamalu. Ser naddu għal-punt li jmiss fuq l-agenda iġifiri rapport Mr. Klintz it-titoli li jiġu offruti lil pubbliku u l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta' trasparenza. Rapporter jinsa preżenti hekk josbu jista' jitkellem għal erba' minuti. Sur President, Kummissarju. Jekk indum aktar minn erba' minuti mela se nitkellem inqas fl-aħħar tad-dibattitu mhux se ndum aktar minn sitt minuti b'kollox dwar id-direttiva, prospettiva ta' direttiva dwar it-titoli leġiżlazzjoni ġabret fl-2003 mbagħad settembru 2009 aħna kellna nirrevedu dan il prospetta ta' leġiżlazzjoni u l-idea kienet li niżguraw illi ikonna pubblikazzjoni reġistrar tal-prospectuses biex ikonna su aħjar, dispożizzjoni attwali hija dwar ċertu aspetti tekniċi illi nneħħu xi ċertezza inċertezza legali u xi livelli ta' rekwiżiti. Jinstiq nirringrazzja l kulħadd il-Kumitat u shadows kellna kooperazzjoni tajba mal-Kummissjoni mingħajr din il-kooperazzjoni ma kienx ikun possibbli biex finqas minn għaxar xhur nilħqu ftehim fl-ewwel qari dwar il ftajim li aħna dottajna. Jien nixtieq infakkar ukoll dak li ġara fit trilogi. Aħna bilna dwar it-tmien punti ewlenin. Ġifieri wieħed mill-għanijiet kien illi dwar les use l-aċċess għal kapital tagħhom aħna ridna dan ikun aktar faċli. Fl-Amerika hemm aktar SMUs illi għandhom kapital fis-suq iżda fl-Ewropa l-SMUs imorru għant il-banek biex huma ġibu l-flus. Aħna rridu l-SMUs ikollhom aktar aċċess għaswi dwar il-limitu tal-applikazzjoni tal-prattiċi dan jivolva ħafna proċeduri burokratiċi. Għal stant minn limitu ta' 2 miljoni u nofs lajna għal limitu ta' 5 miljoni dwar id-dispożizzjonijiet aħna ma rridux l-investitur żgħir tan-negozju ma jkollux biżejjed protezzjoni. U għal daqstant l-eżenzjoni dwar it-titoli telet għal 100.000 għal kull denominazzjoni. It-tieni kwistjoni hija dwar kif l-impjegati jistaw jipparteċipaw fil-sim ta' kapital ta' kumpanija u l-kumpanija ma jkollix għalfej toqgħod tippubblika prospektus. Jekk hemm l-impjegati involuti fis-sem fl-isma memx bżon ta' rekwiziti illi l-informazzjoni tingħata dawn tneħħew. Irid ikun hemm dokument bażiku biex bekk ikun hemm programm komuni, kulħadd ikun jaf x'qed jirċievi meta jixtri dawn l-isma' Għana u kol zgurajna l-kumpaniji li mwam nizlin fil-borsa l-lin mill-Unjoni Ewropea u kol mandom xalfejn ikollom bżon din eħtieġa li u prospektus. L-istess japplika l-kumpanija Ewropea ma jagħtu isma l-impjegati tagħhom fil-livell ta' tixrid ta' informazzjoni hemm bżonn illi kulħadd jaħdem fl-istess livell. L-raba qasam fejn aħna ksibna ftehim huwa dwar Is-sommarju tal-prospektus, aħna rridu nżommu f'maħna li prospektus huwa dokument voluminus fih ħafna informazzjoni hemm mijiet ta' paġni u mbagħad ikun hemm taqsira il din taqsira nifisha tkun twila 50 jew 60 paġna. Aħna rridu illi dan il-Parlament jagħmel taqsira ta' dan kollu biex aħna niksbu informazzjoni marbuta mal-investiment, informazzjoni ewlenija jiġi maħluq kif diġà għandna mal-usage U l-Komissjoni ma kienet ħasbet b'dan. Aħna rridu nigarantixxu li l-informazzjoni ewlenija tkun koperta f'dan is-sommarju. Aħna issa qbilna illi it-taqsira tibqa' hemmhekk bħal qabel. Irridu niżguraw ukoll illi l-informazzjoni ewlenija essenzjali tinsab hemmhekk minħabba reviżjoni ta' direttiva u minħabba l-livell numru 2 ta' direttiva. Għana rridu nizguraw din it-taqsira tista' tiġim qasra, mista tkun twila 50 jew 60 jew 80 paġna, 20 jew 30 paġna fil-ġejjeni. Wieħed ikun jista' jaqra aħja l-iktar investituri investituri bl-imnud dawk żgħar huwa importanti biex dan l-investitur ma nitilfuħx. Dwar il-kwistjoni tal-liability, tal-responsabilità, huwa importanti li jekk jiġi nfassal prospektus min ikun responsabbli Fadalek erba minuti biss. Għandek raġun dwar il-liability. Minnu responsabli għal kontenut ta' prospektus liktar jekk intermedji finanzjarju intermedji finanzjarju juża dan il-prospektus un bat jibdlu skont l-inizjattiva tiegħu. Mbagħad hemmhekk ir responsabilta tinbidel meta tinnara l-offerta jew meta titolu jidħlu fi trading ma nafx minnu responsabli dwar klawzola ta' revizjoni bħal qabel fi żmien ta' ħames snin din id-direttiva ser tiġi reveduta għal darbohra l-aħħar punt malaj malaj punt ta' sew importanti. Dan huwa l-ewwel dokument hawnhekk. Dan huwa l-ewwel dokument li huwa kopert mir-regoli il-ġodda ta' Trattat ta' Lisbona kif daħal fis seħħ il-Kumitat Ekon ukoll prova jiżgura li aħna jkollna biżejjed ħin tliet xhur biex nirreġixxu għal proposta tal-Kummissjoni u issa għandna estensjoni ta' tliet xhur oħra jekk ikun meħtieġ aħna wedna illi jekk dan ma jkunx possibbli aħna ser napprovaw dan b'mod bikri malaj kemm jista' jkun biex bekk in-naħat kollha l-partijiet kollha jkunu sodisfatti. Il-Kommissarju Kirchbok. Grazzi, Sur President. Signori deputati, mir 13 meta fi 13 ta' jannar jiena kelli ismiħ tiegħi jiena impenjajt ruħi illi se nsaħħaħ il-protezzjoni tal-investituri innaqqas il-piżijiet amministrattivi fuq il-kumpaniji mod partikolari fuq il-kumpaniji żaru ta' daqs medju li huma 80 eh, jew 90% tal-kumpaniji kollha fis-suq intern Jena kontent li l-Parlament mill-ewel qari adotta din il-revizjoni tal-prospektus, jiġifieri eh, li jissemplifika u jiċċara eh, il-mod kif isiru l-affarijiet, kif għadu kif fakkar eh, sur Clint, l-access, swieq kapitali u li kompli is-saħħa intern tal-kapitali. Negozjati fuq din id-direttiva Eh, saru bejn il-anki il-parlament minħabba il-Parlament Ewropew kien hemm anki xi titjib li ġi proposta hawnhekk imma anki mill-Kunsill u l-Kummissjoni wkoll u jiena nixtieq għannu tal-Kummissjoni nirringrazzja ir-rapporter Sur Wolf Klintz u l-Kumitat Ekon għax-xogħol effiċjenti u l-kooperazzjoni tagħhom. Aħna kuntenti bil-test ta' kompromess li għad fidejna u li jirrispetta l-ispirtu tal-proposta inizjali id-dilettiva tal-2003 ah, fuq il-prospektus kella ħafna punti tajbin dwar il-ħtieġa ta' dawn ir-regoli armonizzati li jridu jiġu ippubblikati meta joħorġu titli u meta il-prospektus ikun adattat u approvat fi stat membru jot għall-istati membri kollha imma il-kontest u l-qafas l tal-2003 irrit jerġa' jiġi rivedut biex aħna innaqsu il-pis amministrattiv u għalek issa grazzi għalikom, grazzi għal din ir-reviżjoni xoħut minn eh, dawn il-titli irridu jisiru eh, forsi b'mod inqas id detaljat għal kumpaniji żgħar għal ehm, għall-individwi il-mod kif dan se jsir il-format tal-prospektus se jittejjeb ukoll, il-prospektus ġie koll iċċarat f'każ meta eh, kumpaniji jamlu eh, jagħmlu xi beħ pereżempju permezz ta' eh, terzi persuni u anki dawn dikjarazzjonijiet li qed isiru bħala xogħol doppju dawn ukoll iridu jitqassru Dan huwa x-xogħol li aħna għamilna flimkien id-direttiva riveduta se tkun strument e bilanċat u adattata kwistjonijiet komplessi illi għajmu l-investituri u l-xerija tal-SMEs u kumpaniji kbar illi illom waqfa mhux ħażin jekk aħna nadottaw dan il-test il test Wara l-ewwel qari se jkun messaġġ qawwi li aħna rridu naqsu l-pisijiet amministrattivi fl-istess ħin in saħħu nkabru il-livell ta' protezzjoni tal-investituri. Nirringrazzja r-rapporter, nirringrazzja lilkom il-kol tal-li approvajtu dan il-kompromess dinamiku ta' din is-simplifikazzjoni u eh, li se jagħmlu l-ħajja ħafna iktar faċli għal kumpaniji żaru ta' daqs medju fit-territorju Ewropew kollu kemmu. Grazzi Komissarju, sanaddu suppost kellna sur Bowdu eh, bħal kellimni jmiss, ma mux għatna rħawek, għallura naddi l-kelma l-sur fejo. Signor President, ju krije. President, jien nixtieq nibda billi ngħid li sar xogħol tajjeb fuq il-Komitat ta' Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji Kien hemm proposti tajba minn diversi membri u nixtieq nisħaq ir-rol eh, tal-kollega tagħna Sur Klins għax hu permetta li jkun hemm riżultat tajjeb. Meta aħna nitkellmu dwar il-prospektus qed nitkellmu dwar il-kwestjoni ta' pubbliċità, il-pubblikazzjoni ta' prospektus toħloq eh, iżjed fiduċa fissu u jippermetti li jkun hemm aċċess aħjar għall-investiment ġili kien hemm xi konflitt meta dwar il-bżonn li wieħed jiddefendi l-konsumaturi u il-bżonn li wieħed iħares l-investituri, ma ma kien possibbli li wieħed jasal għal bilanċ. Il-pożizzjoni ma kienu ċiġenċi ma li ħaġa importanti eh, f'dan il-moment u li wieħed għandu jisħaq fuq meta niġu għal revizjoni tajna attenzjoni kbira s-sitwazzjoni tal-kumpaniji eh, eh, żgħar u medji u l-bżonnijiet li nirrispettaw eh, l-investituri eh, l-imnuta z żar U l-bżonnu kolli kunem elementi eh, sempliċi u ċari meta jiġu publikati dat tip ta' prospektus biex innaqsu kol l-spejjes tal-kumpaniji għax dena jista' jkun ta' pis amministrattiv u finanzjarju. Fil-pozizjoni ta' trialogu, l pozizjoni tal komissjoni Konsillu u parlament ma kienx identiċi ma wasanna għal riżultat bilanċat, ħaġa li kien ħostija pozittiva u xtħaq nisħaq fuqha. Aħna naħseb li għanna sesin tajba biex naħdmu fuq dan fil-finanzi pubbliċi u supervizjoni finanzjarju. Essa l-Onorevoli Stiller eh, tas Social Demokratiċi għal minuti. Grazie ħafna, President. Grazie ħafna rapporter ukoll u shadow rapporters għal kooperazzjoni tagħhom. Jiena nemmen li il-kompromess li wasanna li huwa eh, wieħed ġust u naħseb li ħajkun tajjeb għax ħares l-investituri żgħar u medji huwa fl-ispirtu tal-direttiva oriġinali. Jekk inħarsu lej eh, taqsira eh, u bżonn tal-inkunu kjarezza aħna wasanna għal eh, redazzjoni adekwata eh, aħna kċarajna il-periodu meta l-pubblikazzjoni ta' prospettus jew informazzjoni supplementarja hija meħtieġa u ċarajna wkoll il-responsabilta ta' prospektu meta dawn jiġu mibjuwa minn intermedjarju mhux minn joħroġhom. Fuq il threshold aħna kull ma minna huwa eh, nirfinaw imma naħseb li l-kompromess kien tajjeb u l estendi disposti appoġġawda. Għanna bżonnu kol nkunu ċari dwar it-tifsira ta' investitur kwalifikat bħala bħal il-third eh, country training. Skont regolament aħjar li fejn eh, ma jimlebda rikjesta ta' prospectus għal employer share scheme jekk jekk l-impiegati mhumiex disposti investu fl intrapriza id-direzzjoni li tħu nota. Kien hemm ukoll referenza għal kompromess ta' t xhur għax ħaġa importanti ħafna lejn moviment lejn l parlament għan uża l-direttiva il deċiżjoni tal-prospektus hija bħala eh, kejl tar tax-xogħol li qed nagħmlu il-kej li sar minn min, min kunsil huwa l-pezz mhux id-direttiva ta' prospektus. Fur il-pubblikazzjoni tal-prospektus li jkun iżjed eh, eh, mamul forma elettronika hija ħaġa tajba u l-klawzula ta' 5 snin, televizjoni ta' 5 snin tajba kol. L-grupp SND japprovaw, eh, jappoġġaw il-kompromess u nisperu nkunu nappoġġaw eh, fil-vota għada. Grazzi ħafna l-Onorevoli Steller, nkellimni jmiss u l-Onorevoli Schmidt għal-Liberali u għandu żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Kommissarju, wara il-kriżi finanzjarja kien hemm diversi talbiet ġustifikati biex eh, jkun hemm supervizjoni tas-swieq finanzjarja. ma kull darba li daħlu regoli ġodda, kull darba li jindaħlu regoli ġodda għandhom ikunu proporzjonati. Aħna wara kollox dak li rridu huwa tkabbir ekonomiku, jiena nixtieq Nirringrazzja l-Wolf Klintz għax-xogħol verament tajjeb tiegħu u r-reazzjoni tiegħu fej qal li aħna ma rridux li konna regoli dettaljati u intrusivi, ma li għanna bżon u għan ikonna ċertezza legali, għanna bżon li neħħu minn nofs eh, kontrolli bla bżon biex intejbu s-swi finanzjarja u l-governanza tagħhom. Il-kompromess huwa tali li l-grupp tiegħi disposti aħna kuntenti, il-kompromess inaqqas itaffi il-pis amministrattiv u naħseb li wieħed għandu jgħid ukoll President li ma m'hemmx tnaqqis eh, tal-ħarsin tal-investitur kif qal il-Kummissarju Barnier. Sar taħdidi dwar valuri eh, ta' kejl, threshold values, limiti, u naħseb li dawn huma tajbin u maħuma maħsuba biex il-suq waħdini jaħdem aħjar. Din il-proposta ifisser li l-SMEs mhux ħajkollhom bżonn jippubblikaw prospestus u dina ħajwassal għal eh, jifrankaw il spejjes Grazzi għal dan tibdeliet minn 2.5 miljuna għal 5 miljoni. Kif qal il-kollega tal-Estendi jiena wkoll nixtieq nirringrazzja nirringrazzja l Wolf Glink Wolf Glink għal xogħol tajjeb tiegħu u dan huwa pass tajjeb għall-interessi tal-investaturi medji u żbar. Issa ngħaddu għall-Onorevoli Ford tal-Konservativa. Għandek minuta u nofs, Sinjura Ford. Komissarju President, naf li din miex waħda minn eh, mux minn dak rapport li għatti ħafna attenzjoni, ma naħseb li maħaqqu hekk. Għal din id-direttiva tal-prospektus kienet essenzjali biex jirregola l-aċċess tal-intrapriżi Ewropej għal kapital u din minna nifisa hija essenzjali għal potenzjal tal-Ewropa għad kabir ekonomiku fil-ġejjini. Eh, kienet ħaġa verament eh, tajba li naħadmu mal rapportes mix-shadow rapportez, imma speċjalment taħt il-tmexxija eh, ta' Sur Klintz verament għam il-valur mizjut mal propost oriġinari. Naħseb li t-test li għanna mu mux bis wieħed tajjeb li funzjon, li wieħed li funzjona ma bilanċ bej ħarsin tal-investituri u għacċess eh, faċli għal-kapital għal-intraprizi. Aħna ħdimna biex ikonna ċertezza legali u hemm proċess ċar biex wieħed jaġġorna l-prospektus u aħna provajna nejnu l-investituri bil-kontenut fit-taqsira u l-idea tal-formazzjoni essenzjali. Jiena verament kontenta li ħajkun hemm disclosure eh, iżjed ħafif għal rights issues, mhux ħajjin biss l-intrapriżi kbar imma kizzar u ukoll fi żmien meta l-swieq huma volatili ħafna eh, huwa eh, il-prospektus li kapaċi ma jippermettix li jiġbor iżjed kapitali. Ħaġa li għandna bżonn nikkonsidraw f'dal-moment. Jiena ħaġa nħoss ħaġa tajba ħafna, nispera li kuna analisi addizzjonali meta nħarsu li id-direttiva mifet iżjed qudiem f'din is-sena. Dan huwa eżempju ta' miżura konkreta li ġiet meħuda biex ittejjeb l-ambjent Ewropew għal dawk li eh, li jmexxu l-intraprizi u l-investiment fil-ġejjini tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Fort. Naddi issa għal Sur Garcia Margajo. Grazzi ħafna, President. U nista' nixtieq nilqak fostna kummissarju. Nafu diversi affarijiet, nafu din il-kriżi kien isu bħal virus li jitbiddel bdiet fil-proprjetà mbagħad waslet għal kriżi fil-banek u mbagħad saret kriżi ekonomika u mbagħad saret kriżi ta' dejn soveran li jista' iwassal għal kriżi oħra fis-settur. Nafu wkoll li din il-kriżi kienet tqamet ħafna flus kont is-servizzi lajnuna li ġiet motija l-servizz finanzjarju huwa ta' tlita 1.5 biljun ta' euro, eh, ġifiri, terz tal-GMP tal-Unjoni. Il-nafu li l-oriġini tal-krizi kienet il-nuqqas ta' trasparenza fil-prodotti u istituzzjonijiet u fis-swi. U għalhekk ir-rapport li aħna qed nitħattu fuq issa huwa importanti ħafna. Imma jekk tridu xie ċifri fl-Stati Uniti biss biss fil-perjodu 2000 2006 l-isma eh, kienu ġew multiplikati berba waqt li dawk li għandhom xaqsmu l-propieta zdidu b'seba. U l-mexxejja ta' bank reċenti ma kienu xafu zattament dak li qegħdin eh, eh, bijaw. Nafu koll ħafna mill-impenni li aħna volontarjament ħadna fil-G20 ma sarux Mm, kienu biss fl-immaġinazzjoni u għaddew għad-dokumenti. Nafu li din il-modellazzjoni ġdida, modellar ġdid tal-settur finanzjari u ma' f'dak nxatam il-kapital l-entitajiet pan-Ewropej għandhom jiġu supervizati minn autoritajiet pan-Ewropea. Għanna bżon il-mizuri adekwati biex nkunu nistaw nindunaw bil-virus u ma jkunem il-marda ma taġġiex minnaħa l-oħra. U għanna nevitaw li dawk it-tip ta' mart li ma ġewx eh, ma kienux riżultat ta' ċittadin jiġu imħalsa minn dawk li huma responsabbli aħna għanna impenn importanti biex ma jkonniex krizi bil-najt bil-franchise li aħna għanna najdu li dej għandek biex intemp bil-franċis li tkun iżet awdaċi, użet użet awdaċi. Grazzi ħafna. Issa naddu għal minuta li sur Kutas. Grazzi, Signora President Jekk aħna nneħħu l-obbligu ta' trasparenza doppja il-prospektus għal kumpaniji li għandhom eh, kapital imnaqqas se joħloq eh, ħafna, anzi se ġenna nifrankaw ħafna flus. Imma m'għandniex ninsew illi l-SMEs huma propju l-mutur tal-ekonomija eh, Ewropea inħolqu ħafna Eh, ħafna impiegi u hemm ħafna wkoll impjegati illi jaħdmu f'dawn l-SMEs, hemm bżonn li jkun hemm iktar trasparenza, hemm bżonn li aħna naqsu l-pisijiet amministrattivi għall kumpaniji Ewropej eh, l-Awtorità Ewropea il-ġdida trid tara li jkun hemm eh, koordinazzjoni bejn il-kumpaniji u l-istati membri. Thank you, President, Commissioner we have seen a great deal of turbulence in, in the European markets in the Grazie ħafna Komissarju President. Rajna ħafna turbulenza f'daw snin eh, u ħafna tilfu ħafna flus. Għandna bżonn niżguraw li l-investituri, speċjalment dawk l-investituri żgħar, ikollhom ħarsin adekwat fl-Unjoni Ewropea l-investituri għandhom ikollhom l-opportunità li jkollhom l-informazzjoni biex jagħmlu deċiżjoni informata u li konna struttura tajba eh, rizultaw, jgħati rizultatu koll s-swi Ewropej kun jikallom iżjed sigurta u attrattivi għal bedaw jirinvestu. Dina kienet essenzjali biex ikun hemm standards adekwati fl-Unjoni Ewropea kif sara bil-direttiva UCITS, il-leġislazzjoni teknika li tirregola l-industrija dinamika għandha tiġi reveduta spiss, eh, rifinata u għagġornata biex tkun tajba l-prezent naqbel li ċerta dispożizzjoni federativa ma kienhom bżonnu u numru ta' obbligazzjonijiet li l-organizzazzjonijiet eh, għandhom jirrispetta u għandhom jirnħija. il benefiċi li jgħatu l-investitur huma ftit waqt li jgħatu pis importanti fuq il-noda. Il-dirfinar ta' definizzjonijiet u tifsiriet biex ma jkunx problemi fil-stati membri ħadkun kollu li għal-settur biex nala, Signora President, jena nishtiq nifraħ li l-rapporter sur Klenza xol siwi tijaw u nishtiq u kol nifraħ li l-xedu rapporter sax naħseb li daw l rapport u eh, ekwilibrat u proporzjonat. Grazzi. Grazzi ħafna, l-onorevol Kasa. Eh, l-onorevole Asaja. Signora President, Komissarju, jena nemmen li rapport fuq l-emenda direttiva huwa tajba, huwa tajjeb. Qed inqas il-pis amministrattiv u naħseb li r-rapportess u x-shadow rapportess għamlu xogħol verament tajjeb. Jiena naħseb li l-ħarsien tal-investituri hija ħaġa li għandna nżommu dejjem nżommu f'moħħna dejjem. Il-ċertezza legali żdiedet u u l-bazi legali ġiet imnaqsa. Eh, il-prospektus għandu jiġi abbozzat b'xerta mod maniera li jevita biex jevita kontradizzjonijiet. Jiena nemmen li uniformità fl-istruttura tal-prospektus hija ħaġa tajba, wieħed ikun jista' jaqrom eh, iżjed faċilment jiena eh, offrejt eh, eh, emenda li l-intenzjoni hija li l-investituri kollha jiġu trattati bl-istess maniera. Mhux dejjem huwa l-każ li l-investituri żgħir jaf daqs kemm jaf wieħed kbir. U din huwa punt li nixtieq inqajjem ukoll fil-ġejjini. Investitur għandu jkun f'pożizzjoni li jħu deċiżjoni eh, għabbażi tal-informazzjoni li hija disponibbli. Jiena nemmen li d-direttiva eh, kif ġiet ammendata ħajkun ħadkun ta' kontribut biex tavanzana fid-direzzjoni tajba. Grazzi ħafna. Eh, signora Sajja, maddu issa għal proċedura ta' catch the eye. Tlet persuni talbu biex jitkellmu. Ekk rispettaw il-ħin ta' minuta. Nirringrazzja l-Onorevoli Klins għal xogħol li jagħmel u għal il-proposta tal-Kummissjoni biex tissemplifika il-prospektus tħares l-investituri tagħtihom informazzjoni xirqa u adattata il-passaport uniku jot għal suq Ewropew kollu kemmu naħseb illi biex innaqsu l-burokrazija hemm bżonn ta' qafas legali xira sabiex natu il-ċertezza dwar il-notifika ta' l-istat illi l-istat ospitanti u biex natu daqqatit ukoll kumpanije nistawu koll innaqsu l-ispejjeż u il-pis amministrattiv nistawu innaqsu b'25% sal-2020 id-dispożizzjoni tal-ġodda se jħarsu iktar l-investituri billi jagħtihom il-possibilità li jagħmlu analiżi aħjar tar-riskju ta', ta xi proprjetà li jridu jixtru qabel ma jkunu jixtruha. Grazzi. Obermeyer. Grazzi, issa għas-sur Obermeyer. Minuta. Grazzi ħafna, President. Jekk trid suq ta' titli trasparenti eh, għanna bżon ħarsin għall-investitur zaħir. L-investitur għandu bżon ikun jaf li l-informazzjoni hija vera u hija ġurnata. L-informazzjoni kollha tkun disponibbli għall-investatur dwar eh, ċorta prodott, ċerta titlu. L-unika forma, u l-unika forma li investituri għamil deċiżjonijiet informata. L-Unjoni Ewropea għandha suq ta' kapital komuni u għawek u importanti li l-dispożizzjonijiet ta' responsabilità fil-liġi nazzjonali u maċċarati fl interess tal-investitur. Dak li mandek bżon fi krizi u għasa ċertezza legali. Iżma jkunna trasparenza fuq il-suq ta', titli eh, joħloq iżid fiduċa. Grazzi ħafna, tajt il-President. Naddu issa għall-Onorevoli Vertman. President, kollegi, il-prospektus iħares li titli u uh, il-prezenza tagħhom fis-suq dan huwa passaport li li jagħti aċċess eh, biex ikun eh, supervizjoni eh, jiena ħadd gost li għandna din dan il l ikbar għall-investituri din forma eh, eh, l-SMUs kollum aċċess aħjar kapitali nasab li investiment ġejjini, grazzi ħafna. Verament fil-qosor u rispettajt il-ħin allokat. L-Onorevoli Barnier, issa fidejk. Merci, madam. Grazzi, Signora President. Għal darbohra nirringrazzja għal kull wieħed minnkom għall-interventi ta'kom, għall-approvazzjoni ta'kom u l-kommenti addizzjonali jider ċar illi il-test illi se nivotaw fuq u wieħed ta' kompromess dinamiku. Ovvjament ma jistax inkludi l-idejat u suġġerimenti kollha illi saru ma fl-istess jena jiena naħseb li l-Parlament, is-Sur il-Kumitat, il komitat il kumitat kumitat Ġuri eh, u oħrajn għandhom għalfejn ikunu sodisfatti għaliex it-test li għanna qoddimna issa tejjeb ħafna mill-kommenti ta'kom, proposti, il-kritika kostruttiva ta'kom tul il-proċess ta' negozjati ħafna mill-emendi li jintom eh, introduċejtu daħlu fit-test mod partikolari nfakkar sinjuri f'dak li għandu xaqsam mal-kamp ta' applikazzjoni ta' direttivi, dispożizzjonijiet fuq informazzjoni importanti li trid tiġi inkluża fir-reżume tal-prospektus u reġim li japplika għall-impjegati u l-izbonizzazzjoni jek permettu li najtek ta' direttiva fuq il-prospektus. Is-sur fejo semma il-konflitt bejn il-protezzjoni tal-investituri u iħtiġijiet tal-SMEs infakru illi il-prospektus proporzjonat se jkun infassal għall-SMEs is-sur kutas ukoll eh, semma dan l-impenn illi aħna eh, b'mod partikolari eh, minħabba l-SMEs, dan il-prospektus irrit jiġi infassal għall-SMEs fil-tini livell dejjem fir-rispett tal-investituri u l-protezzjoni tal-investituri. Dwar dak li qalet is-Sinjura Essaja, l-investituri ikkwalifikati u trattament ta' partikolari id-direttiva tqis id-differenza bejnietom, ir-reżume se jkun importanti ħafna biex jara li jkun hemm protezzjoni tajba u xirqa tal-individwi. Sinjuri, il-Kummissjoni tista' taċċetta l-emendi kollha. U eh, kifat u kif qalu koll sur Fejos, sur Stilla, sur Sinjura Fod, qalu għannom tal-grupp tagħhom dan huwa kompromess tajjeb. Aħna konvinti illi id-direttiva se tkompli is-saħħaħ il-protezzjoni tal-investituri u tnaqqas il-peace um, amministrattiv għal min joħroġ dawn il-prodotti għal beħ dana għal favur ta' swieq kapitali fl-Unjoni Ewropea. Ma nix nitilfu din l-okkazjoni. Nirringrazzja l sur Garcia Margalo għal kontributi għal li l lin minn dan it-test li jifisser progress kbir il-sur Magajo u kol ijat jaħdem fuq il-pakket dwar il-supervizjoni, għamilna progressu kol fuq livell ta' trasparenza. Il-revizjoni, jissaxħaħ il-trasparenza, eh, jagħmel li jkun hemm iktar eh, prodotti adattati għall-investituri u jżid il-ħarsien u l-protezzjoni tal-investituri. U fuq dak il-test li u koll, test omnibox li qed jaħdem fuq u s-sur Margajo. Iva, jena nishti illi flimkien, flimkien mal-Konsil aħna naslu għal kompromess dinamiku illi rridu nsibu naslu għalih fuq testijiet oħrajn li qegħdin uh, nid-diskutu fir rigward tal-hedge funds u private equity u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 Is-Sur Klins, imma peress li diġa uża il-ħin kollu li kellu se nagħtik minuta biss għaliex diġa tkellim tal-sitta fil-qosor ħafna ftit kummenti ta' malajr. Nixtieq nirringrazzja l kommissarju l-kollegi għal kummenti tagħhom. Jiena kontenti li taqblu miegħi il-kooperazzjoni għamlet ta' possibbli li aħna naqblu fuq ċerti għanijiet ġifiri iktar aċċess għal kapital, għall smis naqis tal-pis amministrattiv eh, iktar protezzjoni għall-investituri, iktar progress fis-suq intern Ewropew issa li aħna għanna test riveduta direttiva fuq il-prospectuses nittama li se jkun hemm issa rabta bejn id-direttiva fuq il-prospectus u direttiva fuq trasparenza u fuq l-abbuż tas-suq. Dawn huma kollha marbutin ma' xulxin għalhekk meta nitkellmu dwar sigur titli li mhumiex equities irridu naraw li kun hemm stat membru bħala punt tal-ħruġ għal dawn it-titli. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Dan wassana fit-tmiem id-dibattitu fuq dan is-suġġett nivvotaw għada. U dan iwassanna għal punt li mis fuq l-agenda tagħna. Mistoqsijiet orali lil kummissjoni u lil kunsill